Dear colleagues, um, we're, going to, we're going to make a start. Eżis kollegi, sejri nibdew ħajkonna votazzjoni wara dan is-suġġett u ma nixtieqx nieħu mill-ħin ta' prezentazzjoni ta' stant importanti ta' stant nitlobkom nibdew minnu fieħ. Dan huwa importazzjoni mill-aktar importanti merħba lil Sur Michael O'Flaherty nilqak hawnhekk bħala direttur tal-Aġenzija Ewropea Drittijiet Fundamentali biex tippreżenta il prioritajiet u l-programm ta' ħidma għal-2018. Kollegi intom forsi ta' za ta' li nfakkarkom illi dan is-suġġett qiegħed jiġi web streamed. L-Aġenzija qiegħda hemm biex tipprovdi għajnuna u assistenza bażata fuq il-fatti dwar id-drittijiet fundamentali. Din hija waħda mill-iżjed aġenziji importanti ta' l-Unjoni Ewropea kellna anki żjara dettaljata l affarej riċentement u nirringrazzja lill-istaff tiegħek Michael ukoll għal dik iż-żjara li nixtieq nagħmlu follow-up għaliha. Żgur li Michael ħajjagħmel referenza għal dan il-punt. Wieħed mill-punt li xtaqt nsemmi bħalissa huwa dak il-punt tal-assistenza individwali lill affarej Dan kien punt importanti li tqajjem iżda bosta kwistjoni strutturali u strateġiċi il-ħajqajjem u fil-prezentazzjoni tiegħu. Dan jorbot anki ma' artiklu 31 tar-regolament tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali issa nitlob il-Michael jgħat il-preżentazzjoni tiegħu għall-2018. Għandek madwar 15-il minuta. Baħt nieħdu l-mistoqsijiet mill-flor. Jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-istedina. Nix nirringrazzjak personalment tal-li għattajtu ġurnata maħna zjara ta' valur anke biex nifmu aħjar pirtajiet tal-Kumitat. Sabiex nkun nistgħu intu appoġġ aħjar membri onorevoli. Mela, mux għetnajt li l-2018 ħatkun aħjar mill-2017 li kienet sena ta' sfida komplu naraw abbus f'livelli naċċettabli s-sistema hija maksa minħabba nuqqas ta' konvenzjoni minħabba partijiet tal-popolazzjoni li drittijiet fundamentali huma importanti, drittijiet fundamentali huma tagħhom ukoll aħna neħtieġu sforz komuni u nħarsu lejn il-Parlament Ewropew biex juri tmexxija. F'dan l-isforz, l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali sejra tkompli tappoġġakom fit-tmexxija tagħkom għal liġi u tfassil ta' politika fl-Unjoni Ewropea. Il-Bord ta' ġestjoni adotta pjan strateġiku ta' ħames snin f'Diċembru ta' sena li għaddiet illi jikkonsidra l-qafas finanzjarju mutanwar li ġim maqbul mill-istituzzjonijiet u anke fid-dawl tal-evalwazzjoni esterna illi semma l-President ftit tal-ħinilu. Il-pjan ta' ħames snin jieġi imqassar fil-programm ta' ħidma annwali. Il-programm ta' ħidma tal-2018 fih madwar 45 proġett differenti. Fil-ħin allokat li li dal-ħodu nixtieq nisħaf ġiħut minn dawn il-proġetti li huma ta' interess għal-Kumitat l-ewwel net. L-ewwel qed nistgħu nippubblikaw rapport li kien a year in the making tas soċjetà ċivili jew aħjar l-ispazju soċjetà ċivili fl-Unjoni Ewropea għana naraw pressjonijiet fit 28 stat membru forum differenti. Il-pressjoni fuq is-soċjetà ċivili hija reali daqs kolunkwe oħra. Aħna ħadna is-sistentana Fil-kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili u għadastant astant għandna responsabilità orizzontali sabiex verifikaw is-saħħa u nappoġġaw l-effettività tal-iskemi tagħna l-ħarsin ta' drittijiet fundamentali għandna l stat membru taħlita ta' sitwazzjonijiet eh, sitwazzjonijiet regolatorji, finanzjali, aċċess ta' tejta deċiżjoni u f'xi sitwazzjonijiet anke teddit lin-nies u l-proprjetà. U għatu pjaċira li jina li najdu illi rajna anki fċerta prasti tajba f'xi stati membri illi tamini ġbet l-attenzjoni għalli aħna ħriġna numru ta' rakkomandazzjoni fil rapport dwar l-aċċess għal finanzjament il-kura li bjom il-ġiet fil-settur ġiġu mfassla u anki l-kapacitajiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex nżommu ix-xejriet ta' pressjoni fuq is-soċjetà ċivili meta dawna jibdew jitfaċċaw komplu din l-ħidma fl-2018. It-tieni qasam il ħansemmi bħala eżempju hija riċerka ta' kwistjoni ta' drittijiet fundamentali mill ta' sistemi IT ta' skala kbira. Din hija riċerka li torbot disa fajs leġislattivi pendenti u għabbaż ta' din il-ħidma wastanna tlet opinjonijiet legali lill-Parlament. Il-riżultati tal-proġett serin jiġu publikati nhar 28 ta' Marzu. Ippermettu li nsemmi xi punti f'dawn l-aħħar Diġu identifikati f'dawn l ħar sentejn. Għandna l-kwistjoni ta' suġġetti ta' data li mhumiex biżejjed konxi ta' drittijiet tagħhom x'inhuma mill-lat ta' data illi nġabret dwarhom u dwar il- data sets li kunu ġabru, iżda inti tara anke l-akkuratezza tad-data għaliex jista' ikun hemm tħassib serju fundamentali f'dan ir-rigward. Hemm qasam ieħor ta' tħassib li huwa id-drittijiet ta' korrezzjoni u tħassir. Dan huwa importanti f'kuntest fejn nafu li jkun hemm wisq eh, zballi f'dak li jiddaħħal inizjalment Issa dwar l-interoperabilità ta' dawn is-sistemi IT kbar, aħna diġà pubblikajna rapport separat fil-kontest tal-parteċipazzjoni tagħna fil-grupp ta' esperti tal-Kummissjoni dan ir-rapport qed jagħmel l-istess punt li indikajt jien kif ukoll bost oħrajn u f'kuntest partikolari tal-interoperabilità jiffoka fuq l-importanza li jonera l-prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop. Aħna rajna mill-evidenza li l-interoperabilità mhux biss diffiċli, iżda tista' twassal għal riżultati pożittivi, pereżempju fir triċċar ta' tfal mitlufa. Għandek propost, għandkom proposti għoddimkom dwar l-interoperabilità u aħna nemnu il-riżultati tagħna ma rilevanza għad deliberazzjonijiet tagħkom f'dan il-kuntest, madonna kollu jiena nisħaq illi ma milniex il-revizjoni lex ma kienux suġġetti għad diskussjoni fil-grupp ta' esperti ta' livell u emmek. Namme referenza għal detectors ta' identitajiet multipliċi u il-depozitorju komuni tal-identità. Aħna nixtiequ jekk f'każ li jkun hemm talba illi nipproduċu opinjoni minnaħa tagħna. Aħna nissuġġerixxu li jekk huwa ta' li għalikom li xo nippreżentaw l-opportunità li illi jkollkom ir-riżultati biometriċi. Issa dwar il-hotspots tal-immigrazzjoni ħana nibqaw nkunu impenjati f'dan il-kontest għal sentejn ilna dejjem din il-ħidma. Għadna kif firmajna memorandum taftejim mal gvern Grek biex nestendu l-ħidma tagħna għal sena oħra. X'qegħdin nagħmlu? Per eżempju, l-Italja aħna involuti fil-qrib bir-reviżjoni tal-proċeduri standard tal-hotspot biex inkunu żis konformi ma' drittijiet fundamentali speċjalment fil kontest ta' protezzjoni tal-minorenni. Aħna qegħdin nagħtu appoġġ fil-Gvern Taljan hekk kif qiegħed jagħmel reviżjoni jew tentattivi għal reviżjoni tal-arranġamenti tagħhom għal gwardjani imbagħad għandek anki kwistjonijiet tal-vjolenza tal-ġeneru. Għandek mapping għaddej bħalissa fuq din il-kwistjoni da stant serja fil-hotspots illi hemm fuq il-gżejjer Griki, apparti dan, apparti dan l-impenn fil-hotspots, aħna wasanna għal l-anniversarju ta' sentejn fuq il-rapportar għal kull għal dal-ħar sentejn publikajna data fuq situazzjoni mhux biss fil-hotspots, iżda fl-14 li izjet stat membru fetwasum. U fil-rapport Roundup li publikajna rajna ħames osma li huma tassew ta' sfida u problematiċi bħalma qed f'dawn l-14 il-stat membru. Fejn għamilna analiżi ħana rajna tajiet jippersistu fil-ksib ta' aċċess tal-proċeduri ta' azil biex ngħidu hekk hemm inqas aċċess milli kien hemm sentejn ilu għal xi stati membri. It-tini net meta jkun hemm aċċess għal proċeduri ta' ażil f'xi postijiet dawn sorta waħda iżumu wisq u jħolqu wisq problemi bħal fil-kwistjoni tal-appell. It-tielet net aħna naraw faċilitajiet tal-uħ u ta' akkomodazzjoni illi mumiex aċċettabbli. Qegħdin nitkellmu dwar affarijiet bażiċi bħal saqaf jew ehm, tisħin fl-akkomodazzjoni illi ma jeżistix qas fix-xitwa. It-tieni net il-protezzjoni ta' minorenni għadha ta' tħassif bħalma kienet ila għal dawn l-aħħar ħames snin għanna nemnu illi hemm wis eh, użu ta' detenzjoni fil-każ ta' tfal fil-proċeduri ta' l-immigrazzjoni detenzjoni għandha biex tuża bħala tintuża bħala l-aħħar alternattiva Nixtuqu nilqaw il-membri onorevoli biex ikun hemm skambju ma'kom, membri onorevoli, ma' dispetti ta' drittijiet fundamentali ta' situazzjoni tal-immigrazzjoni illi tinkludi anki għafas li huwa imur li l-in mill-hotspots mela dwar drittijiet fundamentali ta' Roma, għana għan publikaw zewġ publikazzjonijiet fl-2018 ta' waħda ġa fix-xahar ta' April hemm l-abbozz lest u ħan nitkellmu dwar ix-xejriet ta' l-anti-romizmu fil-fatt dan huwa bbażat fuq il-ħidma tagħna majdis u hemmhekk naraw xejriet ta' diskriminazzjoni u elementi oħrajn ta' dan l-antiromizmu tul dan il-perjodu. irridu anki namlu tqassim tal-ġeneru fejn publikaw xogħol għal astant ħanaraw l-esperjenza speċifika ta' diskriminazzjoni minn tar Roma u l-immigranti nisa. Aħna nasbu li dan ħajkun kontribut importanti sabiex jirnexxinna namlu apprezzament aħjar tal- l esperjenza tan-nisa Roma meta mqabla mal-irġiel Issa dwar l-istat ta' dritt. Id-drittijiet fundamentali jimurru l-lin mill-mandat tagħna. Issa tinja parti importanti mill-istat ta' dritt. U għana għanatukom l-appoċ li nistaw. Wet mill-kontributi fl-2018 ser ikun l-izviluppar ta' sistema ta' informazzjoni ta' drittijiet fundamentali li sejra tkun sistema online fejn ir-riżultati kollha brabta mal-istati membri fejn ir-riżultati tal-Unjoni Ewropea, l-Konsil tal-Ewropa u tal-ġus mawda sentenzi, eccetera, ħajkunu kollha disponibbli. Tkun odda tajba għal bażi ta' fin biex insemmi punt ieħor ta' sustanza proġett ieħor importanti l-2018 u sentejn wara huwa sentejn qabel 2018 meta l-aħħar li kena il-forum ta' drittijiet fundamentali da sant wasal il-ħin ieħor minn 25 sa 27 ta' Sanembru f'Vjenna. Għajkonna diskussjonijiet u riflessjonijiet fost partijiet li mhux is-soltu jiltaqgħu biex inkun nistgħu naħadmu aħjar lejn il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. It-tema globali din is-sena sejra tkun l-appartenenza għal dastant kif nistgħu naqdu lil kulħadd u kif imbagħad ukoll hemm trattament ugwali għal dawk il-partijiet kollha baż tad diversità għanja tagħhom. Emmek ħajkonna uh, kellima mill-ġnus maquda u mill-Konsil tal-Europa, mill-Unjoni Ewropea ma ħajkon anka soċjetà reprezenti ta' soċjetajiet ċivili u organizzazzjonijiet varji, dinja imprenditorjali, anki prezentazzjoni miż u dan kollu organizzat mod kreattiv li wasal riżultati b'saħħithom. Fil-2016 kien hemm delegazzjoni mill-Libe fil-, -fil forum ta' drittijiet fundamentali u jiena nitlobkom tipparteċipaw mill-ġdid eh, sabiex intom tkomplu tagħtu kontributi siwja palma miltu fl-2016 jiena nilqa anki l-opportunità li nerġaw niddiskutu il-suġġett. President, jekk nista forsi l lura għal punt istituzzjonali. Aħna kanna l-opportunità ta' tieni evalwazzjoni esterna tal-Aġenzija illi rat ħames osma punti vari rilevanza, l-effettività, l-valur miżjut, il-koordinament u l-effettività u l-efficienza. U aħna nemnu illi fil-fatt ġibna riżultati tajbin L-evalwazzjoni waslet għal numru ta' rakkomandazzjonijiet dwar kif nistgħu nagħmlu xogħol naħjar, u dawn ġew nikkonsidrati mill-Bord ta' Ġestjoni lura f'Diċembru. Nixtieq niġbilkom l-attenzjoni li sa ħajtresqulkom b'mod formali iżda insemmi xi wħud mir-rakkomandazzjonijiet li ġew approvati mill-Bord ta' Ġestjoni u ħanati biss l eżempji iżda xejn ġdid għalikom l-ewwel nett il-fatt li l-Aġenzija għada mandiex is-seta espliċita illi topera b'mod autonomu f'qasam ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija fi kustjonijiet kriminali għada stant il-Bord ta' Ġestjoni għad jitlab l-istituzzjonijiet illi it-tija is-seta f'dawn l-osma. It-tieni net, il-Bord ta' Ġestjoni qed jirrakkomanda illi kollna is-seta' illi nresqu opinjonijiet fuq il-leġislazzjoni Ewropea b'inizjattiva propria. Parma semmejt nistgħu naħdmu biss fuq dawn il-kwistjonijiet fuq talba tal-istituzzjoni illi sissa fil-bċikbet tal-każijiet kien il-Parlament u t-telet il-Bord ta' Ġestjoni għamel il-punt illi m'għandniex biżejjed rizorsi u ma nistgħux nilħu l-ambizzjonijiet ta' dak il-irdun nilħu bil-rizorsi modesti li għanna. Tal-aħħar, President, nikkonkludi billi ngħid illi dan il-Kumitat qiegħed jiġi konsultat bil-ħatra tal-membru tal-Kumitat Xjentifiku. Din hija kwistjoni li nieħdu bis Il-Kumitat Indipendenti hija waħda mill- dimensjonijiet iżjed importanti li tiżgura li r-riżultati ta' riċerka jkunu ta' kwalità għolja u da' zed nitlokkom tevalwaw il-lista sabiex kunu tistaw tejnu fl-aħjar selezzjoni mill-bord ta' ġestjoni tagħna. Daqt tasal il-Presidenza tal-Awstrija u naħseb dan ħaj provdi ħafna opportunitajiet biex tiġu Vienna. Apart il-forum, Jiena nestendi l-istadina l-membri tal-komitat biex iġu jżuruna aħna nkunu nixtiequ nispjegaw lkom eżattament x'ikun għaddej fl-Aġenzija tagħna. Grazzi Michael, nixtieq nisħaq fuq numru ta' punti l-ewwel Il-koll ħan nipparteċipaw b'mod attiv fil-forum, però nixtieq nisħaq fuq numru ta' punti Jiena riċentement mort Vienna u l-tqajt mal-bord ta' ġestjoni tad diretturi il-personal, etc. Kena diskussjonijiet intensivi u nisħaq fuq xi punti li inti semmejt illi wara l-evalwazzjoni kont qegħdin tfittxu illi jkun hemm ikolkom l-opportunità ta' opinjonijiet b'inizjattiva propja, il-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-polizija fi kwistjonijiet kriminali u iżjed riżorsi finanzjari jina danħan semmiħ fil-komitat u inti semmejtu kol u ovvju illi s-sujġettakom u wieħed fast mill-għat ta' politika, iżda nixtieq anke nsemmi l-elementi prattiċi intom qegħdin tagħmlu u taħdmu fuq numru ta' rapporti ġmielu anke meta tara l-ħidma akademika li tkun sajret hija tassew impressjonanti il-membri individwali jistgħu jitolbu għal-għajnuna mill-affarej illi naħseb mhux fatt li huwa wisq magħruf L-individwi jistgħu jmorru Vienna din hija ħidma kritika illa għaliex m'hemm ebda mod illi l-Aġenzija tista' taħdem mod daqstant intensiv anki ma' rapporters u għal persuni ta' interess u dan x'qed nisħaq fuqu. Mela niftaħ il-mikrofonu issa u nibdew bil Ċinici. bil Ċinici. Grazie, grazie President. Grazie, grazie Nirringrazzja il-Sur Oflahati għax passoltu u eh, tana rapport ċar u tkellimna dwar l-sfidi f'dan il-qasam jiena nifraħlek għax-xogħol li tagħmel l-Aġenzija u l-kontribut li tagħti għax-xogħol tagħna stess. Illum l-isfida tkompli hemm it-terrorizmu, il-kriżi tal-immigrazzjoni u anki it-teddit ta' drittijiet fondamentali li um, insibu permezz ta' l-internet, li jaddu permezz tal internet Jien U jiena interessata ħafna fil-kura taħt l-età, il-persuni taħt l-età. Nafu li iż-żazax iktar kmini, dejjem iktar kmini din jużaw il-mezzi ta' komunikazzjoni u riski nafu kemm huma kbar. Riski ta' abus sesswali, il-fake news, il- l-estremizmu radikalizzazzjoni għalek jiena nishtiq insaqsi saqsi sena d-dieħla dan ix-xogħol importanti tal-FRA eh, x'nistgħu namlu aħna iktar, x'istrumenti nistgħu nużaw unkomplu eh, nikkonċentraw fuqhom sabiex dejjem inħarsu il-persuni taħt leta minn dawn il-problemi. il problemi Inti semmejt ukoll id-detenzjoni ta' persuni taħt l-età. Li ħaġa li qatt ma nista tista tiġi aċċettata u aħna fil-Parlament Ewropew sena l-oħra il-Kummissarju Jurova għamlet xogħol fuq id-drittijiet tal-persuni taħt l-età u hemm ukoll rekomandazzjonijiet fuq id-detenzjoni għax dan mandux jibqa isir l-immigranti taħt l-età għat ma jistaw jiġu eh, mizmuma u ikun kif eh, qed isir sissa. Għalek jena fuq dan, xtaqt insaqsi ċinija l-pozizjoni, xtista tgħidilna dwar ir-reviżjoni tal-dokument tal-Eurodac fejn jinsibu il-possibilità tal-indivendikazzjoni tal-persuni taħt l-età li ma jkunux akkumpanjati, ovvjament aħna nistgħu nsewku għom biss jekk dawn jiġu identifikati. Id-dokument għadu għet jiġi diskuss, ovvjament, imma hekk inniżlu l-età għal sitt snin imħabba il-fingerprints. X'taħseb? u anki jekk għandix tintuża il-forza ehm, il, il biex jittieħdu l-fingerprints ta' tfal li jkunu ikbar minn sitt snin. Ejden naftiċ taħseb dwar dan. Umbat biex nala, inti semmejt u kol aspet importanti ħafna il-pressjoni minn barra u minn ġewwa li qiegħda taħt tas-soċjetà tagħna u dan ħassibni ftit. Ġani nirrifletti fuq xi ħaġa importanti li għandax taqsam ukoll ma' suġġett tat-terrorizmu. Il-terrorizmu li laqat xi eh, pajjiżi tagħna hemm rajna li ġabet u kol ċertu diskriminazzjoni għal komunitajiet musulmani fċertu situazzjonijiet. U għalek dan jiena narah u kol forma ta' pressjoni fuq is-soċjetà ta' diskriminazzjoni ċertu komunitajiet. U iġib Eh, reazzjoni differenti ta' minn dawk in-nies li ma jħossuhomx jiffurmaw parti mis-soċjetà li huma esklużi. Għalhekk dawn kien huma l-aspetti kollha li għandna nieħdu ħsiebhom naħdmu fuqhom. Grazzi ħafna tal qattu tisimgħuni. Thank you, Mr. Boni, please. Sur Boni. Iva, grazzi ħafna għal prezentazzjoni kompluta tal-programm tal-2018. Il-prioritajiet li semmejtinna jina naħseb li dawn huma pertinenti ħafna għall-isfidi li qegħdin niffaċċjaw anki li huma importanti għalina fil-Unjoni Ewropea. Jiena naqbel kompletament li rridu nifukaw fuq l-immigranti, fuq il-hotspots, il-pressjoni kontra ir-Rom, imma irridu wkoll naraw il-fenomeni l-ġodda ma nħalluhomx per pereżempju l-antisemitiżmu. Għax fċertu nħawi tal-Ewro fċertu pajjiżi din hija problemi, problema. U meta nsemmu l-istat ta' dritt, jina naħseb mhux biss importanti li nitkellmu dwar sistemi ġudizzjarji u l-problemi li daw jiffaċċjaw bħalma qed jiġri fil-Polonja, per eżempju, imma rridu naraw x'riżultati tibdili ġibu li ċittadini fl-aħħar mill-aħħar. Is-sitwazzjoni rridu naraw li tkun em, segwita jekk hemm xi teddit. Grazzi ukoll għax jekk ir-rapporti kif qed inti se jiffukaw fuq eh, problemi ta' digitali ta' eh, dejti, ta' dejta, ta' l-eżattezza ta' dejta. Dan jamela possibli li eh, nikkoreġu u anki inħassru xi dejta. Dan huwa importanti għax bekk nkunu nistaw nibdow bl-implementazzjoni tal-GDPR. U jien naħseb li dan huwa importanti għax dan sej inidi id-dibattitu pubbliku dwar il-protezzjoni tad data dwar kif nistaw nipproteġu il-privatezza ta' dak li jkun. Ġifri, aspetti ġodda. L-aħħar punti għaj, nbux jaqsam mar-rapport dwar l-sfidi li laqdiet tal-soċjetà ċivili qegħdin jiffaċċjaw. Grazzi għal dan ir-rapport verament biċċa xogħol tajba ħafna, eccellenti. Eh, dan ir-rapport iġibilna fuq ħafna aspetti li jridu jiġu diskussi. U dan huwa suġġeriment għal Klodu anki għalik għax l-Aġenzija ħarġet bid-disa opinjonijiet u ma rekomandazzjonijiet. U naħseb li irridu nerġaw lura li jom ta' spiss biex naraw x'qed jiġri biex nirreaġixxu għalihom. Per eżempju, aspett huwa dwar l-finanzjament autonomu għall-qdiet. U dan aħna sen għajmuħ meta nkunu qed nippreparaw riżoluzzjoni dwar il-finanzjament b'mod indipendenti autonomu dawk l aqdiet li huma qed jaħdmu eh, fid-demokrazija għall-istat ta' dritt u ċittadinanza fil-istati kollha tagħna tal-Unjoni. Iva, Surboni għajjem il-punt dwar il-kontenut il tar-rapport kemm huma utli għalina. Issa kif se nużaw dawn ir-rekomendazzjonijiet u aspetti ieħor kwistjoni oħra, hemm bżonn ovvjament li naħdmu aħjar għax ir-rekomandazzjonijiet huma tajbin anki per eżempju l-ismajna fuq l-Eurodac. Kif nistaw aħna naħdmu aħjar bil-rizorsi li għanna. Isur Jurek. Grazzi ħafna. Grazzi nafu li s-soċjetà ċivili qed tiffaċċja kriżi u bekk l-FRA għandha responsabilità fuq dan. Jiena ħankompli b'dan ir-raġunament. Fir-Rumanija pereżempju hemm parti kbira tas-soċjetà li talbet referendum li kun jippermetti li fil-Kostituzzjoni ta' Rumanija insemmu l-unità tal-familja pala l-unità tal dwar kif għandha tkun u kif insibu f'ħafna pajjiżi oħra, fil-Polonja, fil-Kroazja. Imma ma nistawx aħna nużaw l-autoritajt pubbliċi biex naġixxu b'dan il-mod għax kull poplu Ewropew għandu jkollu dritt li f'pajjiżu jitlob li f'pajjiżu jiddaħlu mekkanizmi li diġa qed jaħdmu aħjar f'pajjiżi oħra. Hemm eżempji oħra ta' atteġġjament eh, dwar l-aġir tal-soċjetà ċivili Per eżempju, dwar il-leġizlazzjoni fil-Polonja. Kienem is-sena l-oħra kienem inizjattiva soċjali dwar jisima stop biex inwaqfu l abort Jina b'dan riżoluzzjonijiet nixtieq nkun naf fej sejrin il-Parlament Ewropew ma tax kas din l-inizjattiva ġifiri li kienet mur kontra l-inizjattiva leġislativa u kienem din il-pressjoni qawwija. Ħantikom eżempju ieħor. Hemm riżoluzzjoni dwar inizjattiva leġislativa li ħarġet minn 900 eh, elf ċittadin kontra l-abort wieħed ma jistax ma jagħtix każ xi ħaġa bħal din is-soċjetà ċivili f'dan il-qafas isa edha teddet il-demokrazija konsolidata. Il-protezzjoni għal-ħajja, għal-familja, l-unità tal-familja huma importanti u il-Kummissjoni fir risposti li tatna tejdinna li mandax taqsam xejn u biex affarijiet li huma responsabilta tal-Unjoni Ewropea huwa responsabilta tal-Istati membri. Imma qed nitkellmu fuq inizjattiva tal-Parlament Nazzjonali u anki ta' soċjetà ċivili tal-pajjiż. Għalhekk surf u fl-ħerti Jien nixtieq li l-aġenzija tiegħek tkun iktar konxja b'dawn il-problemi u tara li tagħti l-awtorità tagħha sabiex dawn l-inizjattivi ma jinħonqux ma jiġux fi xej, għax wara kollox rridu jipproteġu persuni li, li għatmu ma preprezentati fil-parlamenti. Ta' spess nisimaw il-partiti politiċi imma hemm persuni li qatt ma jista' jiġu m'għandhomx rappreżentanza għalhekk nixtieq li tgħidilna fuq hekk. Grazzi, President. Sinjura Ġoli. Grazzi għal din il-prezentazzjoni tiegħek. Il-kollega Boni fuq il-GDPR nixtieq insemmija din. Inti saqsejt jekk il- data subject jiena ċittadini aħniex konxi ta' drittijiet tagħna mbagħad fuq l-eżattezza tas-sistema. Dawn huma punti importanti. Imma wieħed irid isaqsi wkoll jekk bl-implementazzjoni tal-GDPR aħniex se naslu biex nelbu dawn il-problemi speċjalment dwar id-drittijiet tagħna aħniex konxi minnhom, suppost se mmorru l qudiem se niġu għall aħjar issa dwar il-Fundamental Rights um, Forum. Naħseb li nistaw narraw li f'ħafna stati membri il-politika tal-identità isa qed tirbaħ jekk narax qed jiġri f'pajjiżi isna edin eh, nħadnu l-fat li inti jista' jkollok biss l-identità tiegħek biss dik nazzjonali. Imma f'dinja globalizzata, fl-Unjoni Ewropea li dejjem qed tilqa' fiha b'nazzjonalitajiet differenti, identitajiet ukoll iktar li persuni li jkollhom iktar minn identità waħda, l-orjentazzjoni sesswali u kol din l-idea ta' belonging tal-appartenenza tijak. Nishti li dejjem nipruv bżon li nitħlu fuq il lejalta jisom in-nies dejjem iħossu li għandhom ikunu lejali u dan qed jalaqhom. Issa, em, em, fuq il-data wieħed jista' jfittex skont is-suġġett anki skont il-pajjiż ġifiri xol li jkun speċifiku għal pajis ma tistax tamlu ma dejtem edha. U din tinkludi referenzi u kol għal entitajiet oħra, per eżempju ġus ma'uda. Jien taħseb li possibli jiena per eżempju għall-Ungerija ek t namel naħseb dan ikun bżon jus anki għall-Parlament. Anki fuq il-Polonja u dan jista. Ġifiri, hemm iktar dejta li nistaw nfittxu u fl-axħar President, qed nersqu lejn id-dibattitu dwar il-Multi il Financial Framework, l-MFF Inti għamil suġġerimenti dwar dan ta' kif jista' jaħdem aħjar. Il-fatt li ma tkomx bizzejiet rizorsi jiena naħseb li rridu nsibu l-kaptu ta' dan. Imma dibattitu tal-MFF irridu wkoll nisaqsu jekk hux biżejjed il-finanzi għal drittijiet eh, u l-aġenzija tiegħek Ġifiri, kif taħseb fuq dan kollu, meta kien naslu għall parti ta' negozjati? Grazzi ħafna, Judith, kollegi, nissuġġerixxi għanna żewġ persuni oħra li xtuq jitkellmu u natu ċans l Michael biex jirribatti u mbagħad wara ġifiri nisimgħu żewġ eh, persuni l-oħra. Ġifiri nisimgħu issa l-żewġ persuni mbagħad jirribatti Michael. Grazzi ħafna, Claude. Nirringrazza il-direttur Isrof Laħerti għal-prezentazzjoni li għamlinna. Jiena għandi mistoqsija speċifika li xtaqt namel il-direttur imma jiena r rapport tal-2018-2020 rajtu huwa eh, interessanti u oġġettiv u nifraħlu għal dan, għal dan ix-xogħol il-temi tal-immigrazzjoni u tal-azil qed insegwijina u diskriminazzjoni u razzizmu verament irid ikun hemm approċċ iktar komplut. U kull settur ta' dawn il-fenomeni qed naraw anki fenomenu ta' massat bħal dak tal-immigrazzjoni ma nistgħux intuħ il-ġemp Issa nsemmi l-punt li huwa eh, importanti ħafna xiftit tal-jemilu fl-Italja f'Maċerata. Kien hemm persuna ħareġ fitri u beda jispara fuq sitt persuni. L-ideja tiegħu kienet li joqtol il-persuni ta' kanraġjon skur, ġifieri li jkunu oriġini mill-Afrika għaw min qed jitkellem tas-supremazija ta tar-razza tal-bojot. Għalhekk l-afrofobija li ma tissemmix fil-rapport naħseb li għazal izmin żmien li issa tidħol fil-rapport. Napprezzaw ukoll l-sforzi li, li saru fil-ġlieda kontra l-islamofobija u fobiji oħra Nixtieq insaqs id-direttur jekk jistax jirrekonoxi b'mod uffiċjali il-ġlieda kontra l-afrofobija. frobija din hija parti żgħira ta' problema eh, gravi ħafna. Persuna ma tistax taqbad toħroġ fitri triq u tispara fuq eh, l-nies innoċenti. Dan ġara inqas minn xarilu u kien hemm protesti wara dan. Imma il-ġlida kontra l-afrofobija irridu ntuha l-importanza li jixir ilha għax din tirrappreżenta karatteristi partikolari ta' ħdura kontra ta' min huwa oriġini Afrikana, min il-ġilda tiegħu hija skura. Jekk nirrikonoxxu ta' dan il ta' dan il it-tip ta' razzizmu ek biss nistaw noħdu pjani ta' azzjoni, suġġerixxu xogħol konkreti għall-istati membri. Il-kontribuzzjoni ta' l-FRA naħseb tista' tgħin għax tista' tagħti input speċifiċi għall-Kummissjoni sabiex li l-forma ta' rassiżmu tiġi rekonoxxuta nagħlaq billi ngħid fuq drit tal-bniedem tajjeb li jkunem font jinħolo font Ewropew għad-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Thank you, Cecilia. I know the Afrophobia issue is on the radar but, um, of the FRA, e, but Michael will answer that. Um, and finally, Anna Gomez, please. Well, Anna Gomez issa. Iva, nappoġġa dak li qalu l-kollegi u kollega Kjenge fuq il-fatt li għanna bżon natu attenzjoni l-afrofobija, specialment minħabba dan l-att kriminali terribli li seħf f'maċerata. Imma naħseb il-problema miex bis waħda taljana, hija problema reali. U tista' biss tmur allar. Nixtieq nirringrazzjakom ukoll koll rapport dettaljat ħafna, nemmen kif fattu intkom illi l-Aġenzija mandiċ bżejiet il-risorsi għal kulħadd u minkejja kollox qed tagħmlu xogħol siwi ħafna. Jiena eh, tajt attenzjoni l-iktar li il-parti fuq il-migrazzjoni, għax taħdmu mhux biss fil-hotspots imma migrazzjoni b'mod ġenerali u diffikultajiet li għedin taraw bil-fatt illi tagħtu dawn il-proċeduri għal min ifittex l-azil. Jina l-ġimgħa li għaddiet mort fl-Iran ma' delegazzjoni tal affajt barranin tal-parlament u jina tassew ħassejt imbarazzata għax eh, itnit nitkellmu fuq l-Iran b'mod eh, negattiv ħafna, imma bid-daqs tal-Ġermanja 80 miljun persuna qed tospita xi 3 miljun refuġat u dawk li tifittxu l azil u x-xogħol li qegħdin jagħmlu biex jatuhom permessi ta' xogħol, jituhom l-edukazzjoni mhux biss it-tfal għal kulħadd anki l-adulti għax il-biċċa l tar-rifuġati huma mill-Afganistan etc. ġifiri tassaw għaru kaza għalina kif attint fit tijak u dalodu eh, smajt li l-Prim Ministru Orban li għalluwa kontra l-immigrazzjoni. Hija ħaġa ridikola din wara kollox. U nixtieq ngħid mod partikolari un saqsik int responsabli għal dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea pjuttost qed trattaħ int imma għandna r responsabilità tagħna u hemm xi stati membri illi isom qed jagħtu r responsabilità li xi ħadd ieħor eh, biex jillimita l-migrazzjoni lill-Libja u qed iħallsu bil-flus tal-kontribwenti dak illi suppost ikun tan-nies u aħna qed nagħmlu detenzjoni tortura ta' nies oħra fil-viċinat, ġifir dawk li jipprovaw jaslu l-Ewropa. Nixtieq insaqsik jekk kelkek l-opportunità biex morru taraw dak li iju naforet tara fuq it-taħriġ ta' minna taħarriġ li suppost joperaw f'dawn id żoni Qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid illi nappoġġak f'din it-talba tiegħek għal seta tal dak li qed jiġri fil-kooperazzjoni ġudizzjarju tal-Pulizija f'affarijiet kriminali meta nara mhux qed nitkellem biss fuq pajjiż wieħed imma hemm pajjiż fejn hemm ħaġa li ma tantx naraw fejn ġurnalista ġiet maqtula ġiet assassinata dan il-pajjiż huwa Malta. Dan huwa pajjiż fejn qed naraw diffikultajiet fl-operat tas-sistema tal-ġudikatura u s sistema tal-pulizija fejn kontribut minnaħa tal-FRA ikun importanti ħafna nixtieq insaqsik biex tħares lejn dan il-każ hemm aspetti oħra imma f'dan il-każ partikolari il-kontribut tagħkom ikun essenzjali. Thank you. and thank you to the committee for those. Si ħafna grazzi lil kumitat ta' dawn il-mistoqsijiet minnizzjużi ħafna Lis-Sinjura Kinici, inti saqsejt bosta mistoqsijiet issa fuq it-tfal u fuq l-internet mod ġenerali u eh, kif nistaw nirrispettaw da drittijiet nina kontent nkun nista' ngħid li l kumitat li l-Aġenzija tibda proġett ġdid din is-sena fuq l-algoritmi u drittijiet tal-bniedem. U qabel ma noħduha bis-serjetà hekk f'dak l-impentana għandna bżonn naraw in-natura teknika l-ewwel u għalhekk se naraw affarijiet bħal algoritmi, konformità ma' drittijiet tal-bniedem, ma' chain technology u affarijiet bħal dawn bi aħna wkoll tintemu proġett fuq il-media literacy u kobħrom il-koxenza għatfall tfal kif ukoll l-adulti biex hekk ikun jistgħu jinterpretaw aħjar dak li qegħdin jaraw fuq l-internet. Issa fuq il- uh, kura ta' tfal u l-Eurodac jiena kuntent ngħidilkom illi l-Aġenzija ħarġet b'opinjoni fuq dan il-suġġett l parlament fit-22 ta' Deċembru tal-2016 u f'din l-opinjoni aħna deliberament rajna l-proposti kollha tal-Eurodac mill-perspettiva ta' konformità ma' drittijiet tal-bniedem u fakajna fuq id-dimensjoni ta' tfal, speċjalment fuq iċ-ċaħda tal-użu tal-forza, tal-marki ta' swaba tfal, etc. Issa għal dawk li huma il-miżuri ta' kontra t-terrorismu u l-level ta' diskriminazzjoni kontra l-Musulmani nassoċja wkoll il-kumment tas-Sinjura Kienge fuq diskriminazzjoni ta' oriġini Afrikana, aħna qed nieħdu bosta miżuri kif eh, semmejtu intkom dan il-punt kif ġi sviluppat minna naħa tagħna bil-bidu ta' strument ta' din is-sena biex eh, ikun hemm il-police profiling li jkun f'konformità ma' drittijiet tal-bniedem illi wkoll konsidra l-era diġitali għax mhux neċessarjament minn eh, pulizija fit-triq, minn kontestabli, imma minn magna u għalek sa biex nirrispondi għall-Onorevoli Boni, aħna se nibdow ebra se nupublikaw starriċ fuq l-antisemitizmu li se joħroġ, rizultati eh, riżultati se joħorġu din is-sena se nippubblikawhom f'Diċembru tal-2018. U ek ikolkom xiftit ta' għajnuna meta tiġu biex tkejlu l-level ta' antisemitizmu fl-Unjoni Ewropea Is-Surboni talabna illi jekk ikkonsidrajniex l-impatt fuq iċ-ċittadini ta' movimenti negattivi ta' stadda dritt fl-Istati membri u iva din hija wara eh, mill-isforzi tagħna mis-sistema ta' informazzjoni tagħna illi tippermettinna eh, tippermettilna nkunu nafu dak li qegħdin jgħidu l-entitajiet ta' ġudikatura fuq dan is-suġġett biex inkunu nistgħu ntejbu l-operat tagħna. Nilqgħu is-suġġeriment tas-Surboni illi il-Parlament jerġa' jara rakkomandazzjonijiet tal-soċjetà ċivili tagħna periodikament aħna nkunu kontenti illi eh, nipparteċipaw f'eżerċizzju bħal dan u l-inizjattivi eh, bżonn li nagħmel referenza l-inizjattivi importanti li tieħu l-Kummissjoni Ewropea speċjalment dak li huwa l-Franzament. Lissor eh, Jurek, grazzi ħafna għal kommenti tiegħek. Nista' ngħid ilmi kwistjonijiet ta' familja u kwistjonijiet bħal abort u ta' riproduzzjoni miex kompetenza tal-Unjoni Ewropea, miex xi ħaġa li taqa' taħt il-kompetenza tagħna lill-Sinjura Tarantini fuq l żbalji tal-biometrics dak li qegħdin naraw fir-rapport li se nippubblikaw f'April għal prassi sissa mhux tant fuq regolament li hija żbaljata jew għandha xi lakune, imma fuq l-implementazzjoni żbaljata u naseb anki wara E, li tħul fis seħħ tal-GDPR se jkollna minn dawn iżball imma aħna nitrattawhom. Se nipplikaw Handbook for Practitioners, manwal għal prattikanti fid-dawl tal-GDPR da siġi publikat f'Mejju u fl-istess ħin pal e, tħul fis seħħ fuq il-forum, iva, e, fuq l-appartenenza, aħna nasbuha bħalek, għal dik li għad diversità tal-forma l-approċċi tiegħu fuq il-kwissjoni ta' nuqqas ta' risorsi iva se niġu lura lil membri tal-Parlament b'analiżi speċifika u suġġerimenti fuq kif il-drittijiet fondamentali jistgħu jiġu aħjar permezz tal-budget. Lis-Sinjura Kienge jiena kuntent ħafna narfek li fit-28 ta' Novembru se nippubblikaw rapport għabbażi ta' Leo Midas Survey bit-titlu Being Black in the European Union u ser eh, nifakaw fuq l-esperienzi ta' nis li jiġu mill-oriġni tal-reġun eh, eh, ta' Sub-Sahara. U l-Sinjura Gomez aħna limitati fil-kapaċitajiet tagħna li morru li lin mill żona ġeografika tal-Unjoni Ewropea nistgħu nagħmlu hekk Iva aħna minnija bil-rapport tal-biometrics għax rajna se tiġri pereżempju fl-ambaxxata tal-Unjoni Ewropea għax hemmhekk hemm il-ġbir ta' dejta dawn is-sistemi ta' skala kbira. Aħna ħriġna b'opinjoni lill-Parlament fuq l-iżvilupp ta' eh, tal lista ta' pajjiżi siguri ta' ritorn imma għat-tip ta' xogħol illi għant biex morru għal pajjiżi li semmejt mhuwiex taħt mwix fil-ħilit tagħna tal-mandat u grazzi tal-kummenti fuq Malta iva nistgħu uh, eh, naraw ftit x'nistgħu nagħmlu. Grazzi. Grazzi Michael tal-li kondaq konċis għax għanna ovvjament aġenda twila u se nirringrazzjak u nirringrazzja wkoll l-Aġenzija u li tenfasizzajt il-punt fuq kontatti individwali eh, tal-MEPs ma l-FRA u l-punt ta' Sur Boni fuq l-użu strateġiku tal-materjal ta'kom u tal-indikaturi u koll. Il se jkollkom u koll fil-futur, punt li ġi indirizzat u koll. Situazzjoni ma dejja u insaħħu il-kuntatti għal daqstan ta' bejnietna. Grazzi ħafna u l-istaff tijak. Eżis kollegi, jekk ħattu għales nistaw morru issa għal vot, ħudu postkom jekk joġobkom. We um... Mela, għanna l-opinjoni fuq rapport annwali 2016 tal-protezzjoni tal-interessi finanzjari eh, il-ġlida kontra il-frodi. Eh, Barbara Kudrika hija rapporter. Barbara tixtieq titkellem iva l-minuta jekk joġbok. Iva, għanna biss ħames kompromessi u jiena nirrakkomanda il-vot favur ta' dawn il-kompromessi. U nixtieq nirringrazzja li shadow rapport skolla u l-min eh, tani eh, pariri legali. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni mela vot fuq il-rapport tijak, Iva, grazzi ħafna nista naqbel miak fuq dak li għattint. Grazzi Barbara, kullħat lest mela, mela kompromess numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Closed. Votazzjoni maluqa għaddiet, kompromess 2, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddiet, emenda 9, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddeċ, emenda 10 u 11, identiċi, votazzjoni miftuħa, Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Amenda 12. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 3. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, kompromess għadda, emenda 16, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit, emenda 22, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit, kompromess 5, anzi 4, jiskuza ruħu l-President, votazzjoni miftuħa. Grazzi, Thomas. Votazzjoni maluqa. Kompromess għadda, kompromess 5, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Kompromess għadda, emenda 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Wissa l-aħħar vot, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit 39 favur 8 kontra 3 eh, astenzjonijiet nifraħ prosit l-rapporter Onorevoli Kudrika u ex bċajna il-ħin għal votazzjoni kollegi. Mr. Radev. Um, colleagues are... Uh, Esis kollegi, immorru għal punt li mess jek joġobkom, jek joġobkom ħallu is-sala fil-kwit. Sleep quietly if you can, thank you. Uh, the next... Grazie ħafna mela mmorru għal punt li mess 10, 11, 12, 13, 14 u 15 ftejmiet bejn l-Unjoni Ewropea u il-Barbados fuq il-short stay visa waiver unbat ma' Repubblika tal-Mauritius fuq l-istess suġġett unbat Sit Kitts and Nevis, Barbuda, Seychelles u Bahamas. Bela nibdow. Is-Sur Pavel, pala rapporter tar rakkomandazzjoni fuq il-proposta l deċiżjoni tal-Konsil fuq il-ftejjim fuq il-short stay visa waiver mal-pajjiżi terz mhux noqgħod insemmihom kollha għandkom qudiemkom l-agenda nixtieq nitkellem fuq il-bidliet eh, prinċipali proposti mill-Kummissjoni Ewropea l-ewwel net it-tul tal-perjodu tal-soġġorn. Il-ftehim tal-Unjoni Ewropea dawn is-sitt pajjiżi jipprovdi li jkun hemm eh, liberata tal-viżi minn dawn is-sitt eh, pajjiżi għal perjodu massimu ta' design ġurnata perjodu ta' 180 ġurnata u mhux tletxur eh, tul ta' perjodu ta' 6 xur mill-ewwel punt tal soġġor ta' dħul. U għalhekk eh, mal-Bahamas ukoll huwa inkluż u t-tieni bidla prinċipali hija miflok komunità ngħidu Unjoni mitħul fis seħħ ta' Tritat ta' Lisbona fl-1 ta' Settembru tal-2009 L-Unjoni Ewropea biss ħeda għandha personalità legali konsolidata. Nixtieq ukoll nħunat tal-fatt li dan il-visa waiver, il neħja ġifieri tal-visa, u kol fisser kull mandu passaport anki speċjali għal kull skop apparti li wieħed ikollu attività imħalsa. U dawn il-ftemit fuq il neħja tal-visa għas-solġorn qasir huwa kumulu ta' eh, razzjonijiet tajbin eh, bejn l Ewropea u dawn is-sitt pajjiżi u d-dialogu bejn l Ewropea u l-pajjiżi tal-ACP, speċjalment dawn is-sitt ta' dejjem jistiet dan il-ftehim se jippermettilna illi inkomplu bħala partnerjat tagħna u ntuħ ehm, qafas legali ċar u hekk nibatu messaġġ pożittiv ta' appoġġ għal dawn il-pajjiżi u l-isforzi li qegħdin jagħmlu. Niġnati l-attenzjoni tagħkom ukoll għall-involviment tal-Bulgarija, Ċipru, Rumanija u bil-applikazzjoni l-izvilupp eh, tal- ta' Schengen, tal spazzu Schengen u suġġixxi dan ir-rapport tiegħi dan hemm bżonn jiġi rifless f'dikjarazzjoni konġunta memusa mal-ftehim biex hekk inħeġġu l-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi biex jikkonkludi kemm jista' jkun malaj f'termiet bilaterali ma' dawn is-sitt pajjiżi fuq it-tneħħija tal-viża għas soġġorn għasil. Issa dik li għal iskadenza 26 ta' frar se jkonna laqat biss jekk ikun meħtieġ u l-konsiderazzjoni tal-emendi wkoll votazzjoni mbagħad tajdinna ent President meta u probabilment l-adozzjoni għal Mejju jew Ġunju tal-2018. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Emilian. Nixtieq insemmi li inti rapporter għal sitta minn dawn il rakkomandazzjoni tu infakar li dijan huwa proċedura ta' kunsens eżis kollegi. U lek nishtiq niċċekkja jek hemm xi shadow rapporters li jixtiequ jieħdu l-kelma. Miss Valero, please. L-Onorevoli Valero. Jag vill bara säga att eh, vi har Iva, grazie ħafna. Fler u fler visar lättnader till fler u fler Grazzi, minn Em Hemm pajjiżi u qed jizdidu dawn il-pajjiżi li għandhom dawn l-esenzjonijiet tal-viżi meta niġu għal dawn it-tip ta' waivers daw it-neħiet tal-viżi fisser illi il-sistema għamżon tiġi accettata, mux suppost tkun issa tħanna mitti għamil flok mill-bib għal dawk li huma esiġenzi ta' viżi għal dawn il-pajjiżi, u lek insaqsi jekk għandix għaliex għandna din is-sistema parallela ma' l-esenzjoni tal-viżi. Grazzi ħafna. Issa is-Sunjura Eislerova. Grazzi ħafna, President. Grazzi tajt nil-kelma, prosit li Sur Pavel tal-li ħdimt fuq it-neħja tal-viżi fuq dawn il-ftehmiet Ġifiri Issa, għal dik hija liberalizzazzjoni li għandhom xaqsmu dawn il-pajis li ġew msemmin, nixtieq ngħid illi il-visa waiver għal soġġorn qasir strument importanti għal benefiċċju ta' ċittadini tħeġġeġ dialogu interkulturali, ftejim u dan is-sentiment ta' appartenenza għal dinja mingħajr frontieri. Nixtieq però nappella lill-Kummissjoni Ewropea u insom eh, f'moħna eh, kemm huwa importanti il-Parlament Ewropew bħala kolleġislatur nagħmel appella l-iktar trasparenza fit-tlestija ta' ħidma għal dawn il ftemit ta' meħija ta' vizja soġġorn qasir għanna bżonn niprovdu iktar tarif, statistika, konsultazzjon mal-Parlament Ewropew matul il-falsijiet kollha speċjalment qabel il-konklużjoni ta' ftemet palna u mhux wara il-fatt. Grazzi. Is-sur falli Pippi. Grazzi ħafna tal-li il-mikrofonu. il ftemet għal visa waivers għal ċittadini ta' dawn il-pajizi għal serat osra juri l-impenn tal-Unjoni Ewropea għal iżvilupp ekonomiku u politiku ta' dawn il-pajizi Irridu bess naġġornaw dawn il-ftejmiet bi żviluppar tal-Liġi Ewropea. Jina naqbel ma' rakkomandazzjoni ta' Stor Pavel ġifiri nagħtu kunsens li dan il-ftejmiet. Madan kollu, nitlob li l-Kommissjoni Ewropea biex tippreżenta dawn il-ftejmiet f'qasir żmien il-Parlament irid jagħtu l-kunsens qabel qabel ma jitħol it-tejm u mhux sena wara. Dan ikun tassew kieku fi spirtu ta' kolleġalità li huwa dak li nixtieq narajna fil-ġejjieni. Punt jor li xtieq nagħmel referenza lih. Dan il-ftejmiet iridu jerġgħu jiġu minn dati li l-Bulgarija u l-Rumanija ħajkunu parti mis-sistema ta' tħul u ħruġ u ħajibda jaħdem mill-2020 dan. Nittama l-Kommissjoni Ewropea bdiet xola. No other shadows than Grazzi, memx iżjed shadows għal-daqstan timur l-ura sul-Pavlo. Signora Verġa. Ma konċa il president. Iva, jiena naqbel ma dak li ntqal mill-kollegi jiena għaw mill-2009 għalek nista napprezza il-grupp tiegħi taqbel ma' liberalizzazzjoni tal-visas. Anki minn dak l-argumenti li smajna tal-grupp tal-liberali, ġifri fuq dawk la bazzi ta' dawk l-argumenti, nix ninsisti fuq il-fat li din il-politika eh, eh, tista' tinbidel meta nitkellmu nsemmu dawn il-pajjiżi li għandna qudiemna eh, dan huwa minnu il-liberazzjoni tal-viża se jibbenifikaw minnhom l-iktar l-Ewropej għax huma destinazzjonijiet fejn l-Ewropej imorru għal btajjel iktar minn partnership minnhom fih Eh, anki ġifiri l-koll l-ħbib tagħna fit-Tunezija jistgħu japprezzaw dan. Għax nafu kemija diffiċli li niftu negozjati li jistgħu jibbenefikaw minnhom l-istess iż-żewġ naħat. Issa, fuq il-problema ta' trasparenza u l-fat li jiġu rispettati trattati Ewropej fuq dawn il-punti. Ġifiri l-Ewropew, il-Parlament Ewropew, Sinjura Gabriel kienet rapporter fuq dawn l-affarijiet, għandu jkun dejjem informat. Ġifiri meta jkun hemm it-tibdil hemm bżonn ninsistu fuq dan għax inkella nkunu qegħdin niddeħu il-Parlament Ewropew. Hemm bżonn jiġi informat u mux wara li jkunu saru xi negozjati, anzi qabel eh, jiġu firmati il-ftejimit. Nkella xej ma jagħmel sens, grazzi. Thank you, Mary Christine. Grazie, Mary Christine. Mr. Pavel, grazie, nixtieq ringrazzja l xadu rapporter skola l-kollaborazzjoni tagħhom u l-ħidma tagħhom. Ħanin il kol illi il-ħidma tintem. Għana xtaqt intervjeni mill-ġdijt? Nishtiq naqbel ma l-twissija ta' Mary Christine Verja illi irridu din il-bicċa narawa bħala situazzjoni partikolari, speċjalment fil-daw tal-fat li xi minn dawn il-pajjiżi issa huma essenzjali fil- uh, flus ta' ħassil ta' flus. Sejt Kates Nevis, palissa hemm skandlu għaddej għal Henley and Partners li hija attiva tassew f'xiħut mill-istati membri Ewropej fosthom pajjiżi da partikolarment f'Malta fil-beħ tal-passaporti Ewropej, ġifiri beħ ta' ċittadinanza Ewropea għal skemi ta' ħassil ta' flus. St. Kitts and Nevis u pajis fejn din il-kumpanija li topra fl-Ewropa hija bbażata u hija problema minħabba l-istrumentalizzazzjoni tas-sistema. u din eh, hija skema għaċ-ċittadini globali jistejħu hekk għal dawk li jkun jridu jċaqalqu l-kapital ġit li jinkiseb min jaf kif li jrid jinħebba mill-awtoritajiet tat-taxxa u bekk jkun qed jinbew dawn il-profitti mill-attivitajiet kriminali għal dastant nitlob għal kawtela. Grazzi l-kol tal-kontributi ta'kom. L-iskadenza tris-siq tal-emendi hija 26 ta' frar f'nofsinhar ġra darba din hija proċedura ta' konsens. Grazzi. Issa għandna kemm xejn ta' sfida. Il għaliex ħaffifna mhux ħażin u l-punt li jmissu għal dak ta' 11 20. il huwa l-interoperabilità tal-sistemi ta' nollijiet elettroniċi. Ħanerku ta' hawnhekk għal dak il-punt. Okay, so we suspend till 10.40. So colleagues, if you don't mind the... Mela, ma jimportax il-rapport jara mhux prezenti. Mela nissospendu seduta ta' 11-20 nitlabkom tkunu prezenti fil-ħin jekk tridu tisimaw punt numru 16 dak tal-interoperabilità. So suspension till 10:40. Is-seduta sospiża.

Um, dear colleagues who are waiting for the interoperability point. Mela, sakemm nistenna għal punt tal-interoperabilità, verifika il ħanibdew fil-11 fortunatament. Niskuża ruħi ta' dew mal-membri u l-personal. Is-Survivor Hosen fil-vat ħajkun qiegħed i prestiedi ħanibdew fil-11.16 fuq l-agenda. Grazzi u n-informa l-kollegi barra fil-11.

So, colleagues, with some minutes of delay, we will restart. Mela, biftit eh, ħin lura minn fuq l-iskeda inkomplu il-punt li jmiss fuq l-agenda l-interoperabilità ta' sistemi ta' nollijiet elettroniċi u li faċilitar l iskambju transkonfinali ta' informazzjoni għannu qas taħlas ta' nollijiet fl-Unjoni Ewropea. Kienet ġiet publikata l-proposta għal direttiva Rikast illi f'nar 22 ta' ġunju l-koordinaturi li bed ġdew illi joħorġu l-opinjoni fuqa. Il-koordinaturi sur Skripek DJ Move mill-Kummissjoni u koll qed jattendu u jistaw iwieġbu għal-mistoqsijiet li jaf kolkom nad il-mikrofonu lil eh, Sur Skripek. Jekk jogħġbok għandek il-mikrofonu biex tippreżenta l-abbozz. Xteraz Pani Grazie ħafna, Signora President. Nix nirringrazzja l komissjoni għal-proposta illi tresqet fit-tressi tal-proposta il-ġdida l-interoperabilità tas sistemi elettroniċi tan-noll, Il-sistema ġabet possibiltajiet ġodda. Waħda mill-intenzjonijiet ta' rikas ta' direttiva hija li niftħu s-suq għal nollijiet ta' triesa biex kun jistaw joperaw fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea kun jistaw jipprovdu biċċa tamir għal kull vettura li tista' tkun operabbli fl-istati membri kollha tiffaċilita s-sistema. L-istabiliment ta' tamir wieħed elettroniku li jippermetti li s-sof l-Unjoni Ewropea minn ma tieqaf Mela, il-sistema tidda ma daħliċ fis ista iżda tista' twassal għal bidla kbira. Mela, għawnek għanna problema li fuqa u fuqa il-problema ta' nuqqas ta' nfurzar transkonfinali f'każijiet ta' nuqqas ta' ħlas ta' nollijiet. Ir-rika se jipproponi illi f'nuqqas ta' ħlas fis membru l-informazzjoni ta' dejk sa' tkun possibbli sabiex niċċaraw l-identità tas-sit tal-vettura. Fl-emenda tiegħi nisħaq li huwa Importanti li niddistingwu pajis fejn in-nuqqas taħlas huwa parti minn proċedimenti kriminali li huwa reat kriminali fil-waqt li oħrajn ikun parti minn każ amministrattiv. U għal dastant ikun hemm ħlas ta' ċitazzjoni. Iridu namlu distinzjoni bejn it-tnejn. Il-pajjiżi qegħdin iġarbu telf minħabba nuqqas ta' inforzabilità ta' la ta' dawn in-nolli. L-Istovakkja dan u ammont kbir li kieku jkun hemm possibilità ta' skambju ta' informazzjoni nimlew il-lakuna fis-sistema. Mela jiena niproponi illi jittihdu miżuri f'konformità mal-GDPR. Id-data personali se jgħati skambjata. Rridu niżguraw illi din id-data tista' tintuża biss għal periodu partikolari biex niskuraw il-ħlasijiet tanno li jedin ta' applika għax xufira li jissu u b'mod prikolus. Jekk anki u forsi x-xufira mingħajr ċinturin ta' sigurta jew inkella ikollhom ikun qed jisuqu b'veloċità żejda aħna nistaw biss niżguraw il-ħlasijiet tal-nollijiet elettroniċi permezz ta' skambju adegwat ta' data bejn l-istati membri. Aħna nemnu l responsabilità għadha tinżamm fuq liġet livell proporzjonat aħna irridu niżguraw sistema interoperabbli jekk stat membru il-ħlasijiet ta' il-nuqqas ta' ħlasijiet tal-nol jiġu trattati bħala reat kriminali għandu jiġi trattat skont il-liġi ta' dak il-pajis. Aħna nemnu il trasqu mill-kollegi il Naħseb dan ikun aħjar għall-Istati membri għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Ema nil-sew li s-suq uh, uniku jinkludi anki din il-possibilità. U ġust li min ma jżomx ma regoli ibat il-konsegwenzi. Għanna zewċ shadows, ma nafx hekk min lest isqasi mistoqsija ma jidirx li għaw li huwa l-kas mela isir xogor. Mela, tajjeb li nindirizzaw in-nuqqasijiet u l-lakuni fil-leġislazzjoni attwali ġola darba marna mela xinix tilħaq il-bicċa kbira tal-miri taħħa sadwar kompetenzi tal-libe u l-impatt tal-rikast. tal libe u l impatt tal rikast fil-protezzjoni tad data personali privatezza nilqaw ir-rapport għal enfasi fuq il-protezzjoni tad data referenza speċifika għall artiklu 16 tat TFU. U għastanzjali li sati membri jkunu konformi mal-obbligi fuq il-kondizzjonijiet tal-użu u tal ħazna temporanja tad data anke għabbażi tal-prinċipju taħtieġa proporzjonalità fuq l-użu tad data personali dak ukoll li nsib utli hija l-punt ta' nazjonali il-li l-informazzjoni meħtieġa għall-irkupru tal-ħlasijiet mhux imħallsa. Din se tkun anke entità privata da stant biex ikun hemm infurzar tal-nollijiet għandu jkun hemm il-possibilità ta' ksib ta' informazzjoni għal kreditu għaminu dovut il-ħlas. Emmek għandek il-possibilità ta' seta tal-Kommissjoni għall-użu ta' delegati għal ħames snin. Għanna nafu illi l-mekkanizmu obbligatorju għall-iskambju ta' formazzjoni fost l-Istati membri u bazzat fuq dispożizzjoni ta' direttiva 413 2015 għal kooperazzjoni transkonfinali għal ksur tal-liġi tat-triq, emmek anki l-possibilità ta' għatti delegati għal ħames snin id-direttiva semmi wkoll illi delega ta' setata tista' tiġi estiża għal periodu ta' dewmien identiku jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament jew mill-Kunsill. Marija Krakin issa. Grazzi, grazzi Brigitta. Dan wa rapport importanti. U ta' peċir nara li għam fokar fuq dan is-suġġett jina naqbel mal-kellima preċedenti rridu nikkonsidraw sussidjarjetà u l-proporzjonalità f'dan ir-rapport. Iżda rridu nifokaw fuq il-bilanċ. Irridu nkunu ċerti l-inoli jiġu ħalsa. Nishtiqina u kol nesprimi l-pozizjoni tal-grupp li jina nirrapprezenta. Jekk il-mżati u sanzjonijiet varjaw minn stat membru għal ieħor, ikun tassew diffiċli għall-operaturi li jkunu konxi minnhom. Kif ikun jaf operatur xiġri fil-bqija tal-istati membri. li varjaw minn ċitazzjoni għal pin il-ħabs nafu li regoli varjaw Wardu kunu nkunu ċerti li din il-bidla tilħaq lan tagħha iġġib ċarezza u iżjed uniformità. Għadna msibniex miżuri ta' kif miżuri ta' kif nevitaw illi dawn ir-reati jiġru. Jina ħarressa l-emendi tiegħi. U nittama jirna xenna intejbu din il-proposta. Mux qed nara zjed tal-bejt tal-mikrofonu, iżda nixtieq nitlob lill-Kummissjoni biex iwiġbu l-mistoqsijiet tas senjura Grappini u forsi il-rapporter ikun jixtieq jerġa' intervjeni. Sur Sushik. Thank you very much. Uh... Nirringrazzjak, Signora President. Grazzi tal-li il-ajtuni għawnek. Kemtejn dwar il-rapporter, rapporter. Mnet għana nifmu nemnu li l-protezzjoni ta' data personali hija essenzjali għalhekk nilqgħu l-emendi tal-Parlament għal iktar um, parametri fuq dan l-aspett. Żewġ punti li xtaqt insemmi jiena fej forsi ma naqblux mal-opinjoni. Ija, il-proposta biex ikonna eh, bażi legali doppja li normalment din tintuża biss f'każijiet eċċezzjonali, tkun eċċezzjoni. ma narawx li hemm bżonn eh, bażi legali doppja u ukoll emenda numru 4 tal-opinjoni naqblu li li proċessar ta' data personali għandu jitħol f'qafas imma dan għandu jolqot żewġ għanijiet tal-regola. Ġifiri, mux biss ġifiri il- il dan il-pedaċ stradali imma u kol il- għax mux biss fuq il-pedaċ stradali li rridu nitkelmu għax ma jkunux jafu xinu ma l-kontravanzjonijiet in-nies minn pajjiżi oħra. Ġifiri, jekk inti tmur taqbattat id-daqqiet lil xaħat f'pajjiż ieħor inti ma tkunx taf se jkun eh, il-kontravenzjoni kontrik. Ġifiri l-proposta hija li ikun hemm jista jisir identifikazzjoni ta' min ikun qed jagħmel ir-rejat. U ma rridux aħna nidħlu fil-prinċip ta' sussidjarjetà li ngħidu għax għandna regola ġenerali li il-kontravenzjoni tiridu jkunu proporzjonati, diswassivi u xi ħaġa oħra jgħid il kelliem ma nistax niftakar. Jiġifieri l-istess kullimkien. Ma naħsibx li għandna nejdu li l armonizzazzjoni totali tal-kontravenzjoniet kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Sur eh, Skripek, trid terġa' titkellem le nejdu ngħidulek li l skadenza hija 26 ta' frar għall-emendi f'nofsinhar qed nitkellmu fuq riformulazzjoni għal regola 104 skont ir-regoli ta' proċeduri li tistipula li huwa ta' bil-fors li wieħed jagħmel ġustifikattiv tal-emendi. Dawk l-emendi li huma biss neċessarji biex tibqa' loġika interna tad-dokument jiġu aċċettati jew inkella li jkunu jorbtu ma' emendi li jkunu eh, eh, aċċettati wkoll. Il-linji ta' ġustifikazzjoni m'għandhomx ikunu iktar minn 500 karattru minħabba traduzzjoni. Bekk lestejna dan il-punt jiena ma nafx jekk is-Sur Weidenholzen Holsen jgħid xi ħaġa. Tista' tiġi hawn mela. Grazzi ħafna. Good morning. Uh, Bonġur kulħadd. Qed inkomplu bl-aġenda tagħna. Se nitkellmu dwar il-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen, is-sur Coelho. Grazzi, President. Kif tafu, fis-6 ta' novembru, F'dan il-Kumitat approvajna l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropej dwar il-riforma tal-SIS, Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen. Jiena mitlet f-dossiers għan nitkellem fuq t-nejn bis, ġifri kopertan tal-Pulizija u l-Frontieri. L-ewwel laqa ta' trialogu saret mal-ewwel fil-prezidenzja tal-Estonja u din saret il-laqa fil-16 ta' novembru. Nishtiq nirringrazzja l-prezidenzja tal-Estonja għal xogħol eċċellenti, mod verament tajjeb kif ikoperajna fuq dawn id-dossiers. Issa, il frattemp għamilna ħafna iktar laqat ta' triologi fuq il-livell kem tekniku fuq kol politiku u minn jannar dawn tkomplow ġifiri matul il-presidenza tal-Bulgarija. Ix-xogħol huwa dejbritmu britmu tajjeb sissa. Aħna eh, diskutejna dispożizzjonijiet kollha li huma l-istess fiż-żewġ proposti u l-ewwel round ta' diskussjonijiet dwar proposti nisperaw nispiċċawhom ġimgħa d-dieħla. Ġifieri qed nitkellmu fuq xi 60 artiklu. Għadba għanna ħafna xogħol madana kollu jekk irridu li naslu uh, u niftemu fuq dokument matul il-presidenza tal-Bulgarija jiena. Nispera li l-Kunsill u l-Kummissjoni jaqblu mal-Parlament fuq dan l-għana. Meta nitkellmu dwar riforma, l-atturi istituzzjonali kollha jridu jkunu lesti li ċaqalqu mill-status quo Iġifiri, anki li jikonsidraw il-kif jasiba dan il-parlament għalek biex nkun ċar jiena mux se niddefendi inqas in l-idejat l-opinjoni ta' dan il-parlament biex naslu għal kompromess. Jiena nispera li konna l-imsiħba l-oħra se jkunu u kol jasbu għall-istess u anki il-President tal-Bulgarija l estati tasal għal-kompromess kif huwa l dan il-Parlament. Isur Linas, Iva, grazzi ħafna biex nkompli ma dak li għadu kem għal Carlos aħna nilqaw u kol dan il-dossier dwar il-return alert fil-nsibu fil-sis. aħna ħdimna fuq dan il-fajl partikolari mal-kollegi kollha ta' dan il-komitat u għandna pożizzjoni qawwija ħafna fil-matul il-votazzjoni tal-libe li referali eh, Carlos xtaqt ngħid li din il-proposta speċifika tejjeb u testendi is-sis sabiex tkun obbligatorju il-fat li jagħmlu l-allerti fuq is-sistema l-istati membri ġifiri għal kategorija ta' allert fis-sistema li se tkun ta' bil-fors il-proposta tal-Parlament għanna pozizjoni tagħna bekk e, tajjeb li l-proposta issa tintuża kol biex inkunu nafu għal meta jitilqu dawk in-nies li ma jkwalifikawx għal ażil e, kunna kun hemm allerta meta jitilqu wkoll. Pożizzjoni tal-Parlament hija li meta jkollna dawn l-allerti ma, ma jbiddel xej fi drittijiet tal-azil, għedin nitkelmu fuq titjib tal-operat u biex jiġu protetti nis protetti, nis anzi eh, vulnerabli pat-tfal. Kanna tlet laqat eh, ta' trialogu fuq livell politiku, progressar anki jekk ma kienx daqsek maġġel kem stennajna, imma ċertu affarijiet għadhom pendenti, per eżempju, is-salvagwarni dwar deċiżjoni ta' ritorn. Aħna fl-opinjoni tagħna eh, naħsbu li importanti l-awtoritajiet fil stati membri eh, jaraw jekk kienx hemm deċiżjoni li ġiet sospiża jew kellha għada pendenti mħabba li jkun sar appell. Hawnhekk ma naħsbux l-istess eh, qegħdin naraw kif se nsolvu din il-problema. Il-Parlament ukoll tisħaq fuq l-identifikazzjoni li dawn għandhom jisiru b'iktar iktar mod eżatt li jintużaw ukoll il-fingerprints biex isiru l-allerti tajbin. Ovvjament, da ma jkunx possibli un tqal fit trialogu meta ma jkunx hemm dawn ma tkunx possibbli li tingħata din l-informazzjoni tajjeb ġifiri li aħna dejjem komplu nisqu fuq identifikazzjoni li tkun eżatta. Xi affarijiet oħra li għadhom qed għadna din diskutu fuq livell tekniku bħal l-użu tal-istatistiki l-artikli 16, l-użu tal-fingerprints biex ma jkonniex il-qari tal-lit, il-hand palm, konsultazzjoni meta jkun hemm il-ħitz, ġifir l-proposta kummissjoni ġiet eh, estiża mill-Kunsill u anki dwar il-bdil ta' id-dejta dwar ir-ritorn fuq il-livell tekniku għadna dejjem bid-diskussjonijiet. Nispera li progress isir mill-aktar fis biex nala naħseb qegħdin fit-triq tajba Nishtiq nirringrazzja il-Shadow Reporters fuq għal kooperazzjoni kostruttiva u vera l-spiritu tajjeb li qegħdin naħdmu fih. Nirringrazzja s-Sekretarjat il-Katrin, daw kollha li qegħdin huna l-pariri, ħafna xogħol qed isir, imma ottimisti li se naslu riżultat tajjeb fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi, grazzi ħafna. Issa, ix-Shadows. Is-sur Jusi u Birgit Sibela Sinjura Dalli għannom ta' Signora Dalli. Grazie ħafna, President. Lessa jesija eh, sistema kruċjali li edha emmek eh, minflok il- kontrolli li jisiru fuq il-frontieri tajjeb li aħna din intejbuha biex nkunu saw nirrispondu għat-teddidiet li nifacċjaw. Anki l-arkitettura teknika tal-tassis edin naħsbu biex nsaħħu għana naraw li tkun iktar fjabbli u niżguraw li din qatt ma jkollha problemi tekniċi u tkun interrotta. Il-kopji il-kopji nazzjonali għandhom jibqaw kol fjabli. Aħna fl-sijar naqblu li l-allerti għat-terrorizmu għandhom ikunu ta' bil-fors u mux bietlu fil-prinċip ta' sussidjarita. il-Parlament fuq il-sigurta ta' ċittadini qed jieħu pożizzjoni iktar libera. Anki fuq l-allerti ta' min kollu ma ikun għal persuni li jkunu rifjutati, tul taħom ikun rifjutat. Li noħorġu alert mandux ikun eh, marbut ma xi eh, deċizjoni sentenzi tal-rati kif qed ngħidu biex ma narawx l-istess migranti jerġgħu jippruvaw jitħlu fuq il-frontieri tagħna, aħna nirridu li l-regoli jiġu applikati b'mod ġenerali. Hemm bżonn anki meta n-nis jaslu fil- il-frontieri tagħna m'għandhomx identifikazzjoni aħna napplikaw ir-regoli tagħna. Ir-regoli flessibbli fuq data biometrika hija ehm, xi ħaġa kruċjali li tintuża. It-teknoloġija l-verifika u anki il-tiftix ta' data bi biometrika aħna fuq dan irid ikollna għodot ġodda dwar il-kategorija tad data li hemm bżonna l-allerti hemm bżonn nikkonsidraw bċertu reqqa x'informazzjoni għax hekk ikollok ħafna informazzjoni din ittaqqal u xekkel is-sistema. L-aċċess tal-SIS għandu jkun miftuħ biex ċertu affarijiet ikunu jistgħu jsiru li affarijiet leġittimi anki l-awtoritajiet li jridu jagħmlu ċertu kontrolli fuq il-proposta tar-ritorn biex dawn ikunu eh, il-temporary alerts ma jkunux possibbli u jgħat irid iqishom. Il-proposta li ma ndaħlux l-allerti meta jkun hemm appelli se jimmina il-sistema kollha. Nistgħu insolvu din il-problema jekk ikonna kategorija dwar l-allert u naraw deċiżjoni tkunx ta' bil-forsi jew le. Peress li aħna naqblu ma l-użu ta' biometrika, aħna irridu naraw id-data tal-fingerprints u anki tal-palmprints id-dritt biex dejta tittaddi wkoll għal pajjiżi terzi mħabba r-ritorn hija prerekwiżit fuq il-politika ta' ritorn. Kondizjoniet eċċessivi għat trasferiment ta' dejta mandomx jeżistu. Meta wara kollox il-proposta hija li r-ritorni jkunu iktar effettivi fl-aħħar dwar il-punti politiċi li qegħdin iġu diskussi aħna nistaw naqblu eh, mal-kompromessi li għanna fidejna palissa. Grazzi ħafna. Signora Sipel, grazzi ħafna. Il-kollega tija Mirjam Dalli ma, ma tistax tkun l llum. Alex, se naqraw il-noti taħħal u net, nirringrazzjaw il-żewġ rapporters u teams tagħhom għal xol siwi u kooperazzjoni verament tajba f'da li rajna s-seħħ dan l-aħħar xhur. Il-grupp tagħna qed jaqbel ma' negozjati għax dawn qed jaraw li jkun hemm kompromess bejn is-sigurtà u anki l-libertajiet ċivili. Imma importantissimu li l-Parlament iżomm mal-pożizzjoni tiegħu għal dak li huma eh, kwistjonijiet prioritarji u se semmi tnejn eh, żewġ aspetti minnhom. Ir-ritorn aħna l-grupp tagħna ma nistgħux naċċettaw li ndaħlu l-allerti fis-sistema tal- eh, fis-sistema għal dawk l-immigranti li qegħdin għaddejn minn eh, proċediment ta' appell għax ma jkunux raw li eh, u ta' użaw il-possibiltajiet kollha il-Kunsil mhux qed jaqbel għalhekk bħala kompromess rapporter qed tgħid li nifriżaw l-allerti imma dan lanqas ma naqblu il-Kunsil mu qed jaqbel il-miegħu għalhekk jiena Sur Lenners jiena nagħmlu appell infakru kemm aħna eh, sodi fuq eh, il-rispett tal-proċedimenti eh, legali u ġudizzjarji. Issa, negozjati għaddejjin tajjeb imma għandna kriżi Etat naraw xdej xtib ta' dejta ndaħlu. Dawk li jamlu reati tkun fl-axar żmien ta' sena meta naraw il-proposti ta' interoperabilita ma ninsawx li dan huwa żmien ta' tliet snin. Il-grupp tiegħi dejjem qabel li żmien għandu jkun ta' tliet snin imma l-kumitat qed jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni u dan qed nirrispettaw. Madana kollu irrit namila ċara li sur koerja u l kunsill li l proposta ta' palissa tal kunsill li jitlob l-Stati membri li kollu kaħt blanche fuq min jistaw id-daħlu fis sistema ma nistawx naċċettaw bl-ebda mod. Għax dan jikun hemm data fuq rejati zzar, e, per eżempju dak ta' soqan e, li jaqbes li speed limit per eżempju, aħna rridu nimmuraw terrorizmu il-kriminalità organizzata u serja U għalek hemm bżonn li jintom tikkonsidraw dawn l-affarijiet anki fil-laqat ta' trelgu li għat ikun hemm. Aw membri oħra xi oħra li jixtiequ jitkellmu? Aw xi nies aw xi ħadd li jixtieq jirribatti? at uh, these last points. I agree with... Um, kelma wahda biss jena naqbel mal punta di vista tijak naħseb li nżommu mal-pozizjoni mal pozizjoni tal parlament imma bħalissa irridu naraw ftit, nevalwaw eżattament dak li rridu nipproteġu. Dwar l-allerti, il realtà mm, il lum dvarja minn stat membru għall ieħor u għalhekk l opinjoni tagħna hemm bżonn li nersqu lej xi tip ta' armonizzazzjoni. Jekk le, l-istati membri se jaġixxu b'modi differenti fuq l-allerti. Ovvjament, palissa l-status quo u palissa għadu dan hija responsabilta kompetenza tal-istati. Kull pass li nistgħu nieħdu biex nintroduċu xi livell jew ieħor ta' armonizzazzjoni dejjem se jkun progress. Ovvjament, politikament, kull grupp irid jagħmel evalwazzjoni tiegħu biex jara u il-progress ikunx biżejjed. Jiena nammetti li hemm bżonn nasla l-kompromess mal-Kunsell u nispera li il-Presidenza tal-Bulgarija se tagħmel appell biex il-Kunsill jasal għal kompromess magħna. Imma l-aħħar soluzzjoni mhux se tkun soluzzjoni qawwija li dejjem xtaq il-Parlament. U mhux se tkun faċli kif forsi jixtieq il-Parlament. Ejja naraw xi ħallu n-negozjati. Mux nqalli ma kompromess aħari sa naslu għalli. Grazzi. Uh, this point is finished. I invite you now to join us with a, for a, a, a joint committee